die sitzung ist wieder aufgenommen. das protokoll der gestrigen sitzung. saluta miftuħa. il-minuti tal-bira um, ta' sessjoni tal-bira huma disponibli għaw xi oġġezzjonijiet mela allora il-minuti huma provati. Issa niġu